rara. Issa għanna firem minn miktar minn miljon ċittadin. U aħna fil-maġġoranza qed ngħidu li għandna bżonn li ġi ġodda ġifieri issa l-Kummissjoni mistax tistax toqgħod titla' aktar. Grazzi ħafna, Sur Jorgensen. Issa għanna deklarazzjoni bil miktum numru 50 tal-2011 imresqa minn Bina Fattart Montaldo Deva Mario Mauro u Ħanu Takkula dwar il-programm taċċess fl-iskejjel. Issa għanna maġġoranza eh, għanna ħafna il-maġġoranza tal firm mill-membri tal-parlament u skont ir-regola 123 din se tindbat il- min il-firmatarji tagħha se tidħol fil-minuti u nisimgħu sur Binev jiena nixtieq nirringrazzja eh, Mario Mauro tal-IPP, Jonathan Montalto mill-Soċjalisti Demokratiċi, Ħanu Takkula mill-Liberali u anki ovvjament Nir Deva mill eh, riformisti mill-grupp ta' riformisti. Dawn flimkien miegħi għamlu din id-delegazzjoni dwar il-programm tal-lob taċċess fl-iskejjel b'program bħal dan ma jibqax eh, preġudizzi u problemi eh, politiċi. Nixtieq nirringrazzja il-President Buzek li minn dejjem kien warajna. Nixtieq nirringrazzja l-amministrazzjoni tal-Parlament u anki it-tim stana għax verament ħadmu bisħieħ. Nirringrazzja l-firmatarji kollha ta' din id-dikjarazzjoni u Jacek Mlocovic, eh, Piotr Boris, umlian Zvern u koll li eh, enuna. Din hija xi ħaġa verament tajba għat-tfal tagħna u għalġejjieni tagħna. Hawnhekk għaw maħna fil-Strangers eh, Gallery il-Sinju Dunju fil-President tal-Federazzjoni Ewropea ta' ċess U sana laqaw billi wara li nivvutaw nixtieq ilkom kollha tmim il-ġimgħa tajba. binef. Grazzi ħafna sur binef. Sinjuri, qabel nibdow il-vot. Is-sur Lothar Biski maddux il-direttur tal-grupp GUI. Nishtiq nir-ingrazzja kanom tal-kamra kolla għaxxol li inti wetta bħala meta konti li meċċej tal-grupp tijak inti veru ħdimt mod tajjeb ma' kulħadd eh, kont kollega li verament senit il-fuk għalek għannom ta' kullħat aħna nringrazzjawk anki għal mod ta', ta spiritu ta' kooperazzjoni li inti dejjem u rejt. Grazzi. Der Glückwunsch gilt selbstverständlich auch. ovvjament nifirħu l-Sinjura Zimmer li hija il-president ġdida ta' dan il-grupp. Aħna lilek ek li ġbaħ xewqat, sinjura. Sinjura Simer, nixtieq imma ngħidlek li inti inatawlek wart asfar mhux wart aħmar, forsi tispjeganna għalfej. Sur Papa Stankas, point of order. Eh, Nixtieq nagħmel appell lil kulħadd, il-kull min qiegħed fil-kamra. Għal raġunijiet ovvji se nitkellmu fuq ir-rapport ta' Chris Davis u